jekk ma jkunx ma jitresqux osservazzjonijiet għabla jiġu adottati dawn minuti għalek se dawn jiġu meqjusa bħal u wkoll. L-aħħar sessjoni jiena semmejt l-interpretazzjoni ta' annes 16 paragrafu wieħed mill Kumitat tal-Kwistjonijiet Kostituzzjonali ma sarux ma kienx hemm oppożizzjoni fil-ħin allokat għalhekk Kont regola 226 paragrafu 3 inqisu dawn pala adottati. Il-komitati kompetenti taħt paragrafu taħt regola 231 paragrafu 4 resqu dawn il-korriġenda u jekk dawn ma jiġux informati fi żmien 24 sija eh, Istibu dawn il-korreġenda fil-sit elettroniku tal-plenarja u dawn se jiġu pubblikati fil-minuti. L-erba skont regola 78 il-regola ta' proċedura tal-Parlament effirmajna numru ta' atti leġislattivi li wkoll huma publikati fil-minuti ta' din is-sessjoni. Mela, l-aġenda tal-lum ta' din is-sessjoni Skont artiklu 149 aħna qassamna l-abbozz tal-aġenda